fil-mija. Għalli dun somu dan kollu f'moħna, dawn huma l-inizjativi li dun nieħdu biex bekk aħna jkollna reazzjoni għal ħafna mit-talbiet li smajna minna ħata ċittadini. Grazzi ħafna. Biex nikkonkludu dan id-dibattitu għandna mozzjoni għal riżoluzzjoni bi 047 dan mill-Komitat ta' Affarijiet Ekonomiċi, fid-dibattitu jiena la hawnhekk il-votazzjoni isseħ għada f'nofsinhar. Il-mistoqsija, anzi il-punt li jmiss, dibattitu konġunt dwar politika ta' remunerazzjoni. Għanna żewġ rapporti għanna il-rapport McCarthy, rekwisiti kapitali għal kodba kommerċ, utilizzazzjoni, revizjoni supervizjoni ta' politika ruminazzjoni illuminazzjoni, umbat il-rapport El Kadrori, l ruminazzjoni ta' direttori tal kompani kwotati u l-politiki ta' ruminazzjoni fis settur ta' servizzi finanzjari. U għalek nibda billi nisimaw rapporters, nibdew bis-sur McCarthy, naddula il-kelma. Grazzi, L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi eh, għenuna noħolqu f'dejjin dwar sigurtà biex għal dak nixaqsam il-bonuses u wkoll nirringrazzja x-shadows fil-Kumitat Ikon u anki lill-personal kif ukoll il-Kummissarju Barnier l appoġġ kontinwu tiegħu għall proposti tal-Kumitat u fl-aħħar mhux lanqas il-preżenza Spanjola għal persistenza u l-isforzi tagħhom eh, f'12 sija ta' triologu wkoll biex ikun hemm negozjati bejn is-27 stati membri. Issa din il-liġi li tinti debattu jimplementa r regoli ta' Basel dwar kapital skont il-kodba tal-kummerċ u rititolazzjonijiet u se jwetta wkoll regoli internazzjonali maqbula fil-G20. Esperti jaqblu illi eh, dawn il-kulturi tal-bonuses fl-imkien ma' nuqqas ta' kapital kienu elementi ċentrali għal kriżi ekonomika tal-2008. Għal-gvernijiet u dawk li ħalsu t-taxxa kellhom iħallsu għal żbalji tal-banek madwar l-Unjoni Ewropea u dan b'xi 3.9 triljun euro fl-istat membru tiegħi l-Renju Unit 2 triljun euro eh, eh, tħallsu kważi sena ta' GDP. Dawk li investew u dawk li kienu ifadlu raw eh, flus tagħhom taqbad it-triqan nizla u dawk tal-banek imbagħad ovvjament ħarġu minn din is-sitwazzjoni Iżda ovvjament dawn wasba li se nkomplu nħallsu għas ġejjin u koll. Din il-liġi l-ġdida tindirizza dawn il-nuqqasijiet u djufijiet fis sistema tal-banek u dan wassal għal-krizi u biex bekk il-banek ikollhom aktar kapital għal dak li għandu xaqsam il-kodba tal-kummerċ u se jkoll ġel il-banek biex jirrivedu l-bonuses tagħhom u biex inkisru il rabta bejn il-premijiet u riski eċċessivi. U dawn l-emendi u koll se jizguraw li dawn il-politiki ta' remunerazzjoni l-ewwel u qabel kollox ikollhom priorità ta' saħħa u stabilità ta' istituzzjoni finanzjarja u li jkun hemm self a real economy ukoll. Il-banek talmu il-lezzjoni hawnhekk iżda din hija il-każ għalfejn il-Bank of England u r-rapport tiegħu għal ġunju li proporzjoni ta' dħul għal banek illi jingħataw uh, u fil-fatt dawn il-bonuses it-telaw mill-kriżi u l-10 biljun euro li tħallsu mill-banek tar-Renju Unit għal il-bonuses huwa 10 biljun euro illi setaw daħlu fil-kapital tal-bank u jiġu appoġġati kif għar il-Bank tal-Ewropa 50 biljun euro li setaw inataw il-familji fis selfijiet u rapport ċajtu kol li s-self għall-SMI sur Renju Unit eh, nizel dawn l-ħar xur u ovvjament is-self ukoll se jitnaqqas ukoll fix-xhur li ġejjin kollegi meta l-gvernijiet madwar l-Unjoni Ewropea qegħdin jinaqsu l-budgets tagħhom u anki naqsu l-appoġġ għall familji u għal-negozji ma nistax inkomplu kultura tal-banek illi jippreferu jħallsu l-premijiet aktar milli jkomplu jħallsu r-rekupru tal-Ewropa. Allura importanti li dawn ir-regoli dwar il-bonuses japplikaw fl-2011. Dawn ir-regoli huma wkoll skont il-reviżjoni reviżjoni tal-clawback u biex ikun hemm ukoll kap fuq il-salarji anki għal ħlasijiet ta' dawk li xaqsom l-ismijiet ikun hemm aktar trasparenza u kontabilità u biex ikun hemm aktar governanza u anki nkomplu. eh, bonuses ta' pensjonijiet biex dawk illi jkunu responsabbli għal falliment ta' banek ma jistawx imbagħad jitilqu eh, pensjonijiet mill-aqwa. Il-Parlament insista fuq interpretazzjoni tal-prinċipju ta' G20 biex bekk niżguraw illi l-proporzjoni tal-bonuses ikun imbagħad limitat. Illi nħallsu eh, ħafna bonuses fil-cash mingħajr ma nqisu il-performance ta' dak li jkun ifisser illi ovvjament dak li jkun jista' jieħu riski perikolużi abużi. Aħna pala leġislaturi rridu ndefendu l-interessi ta' dawk li ħalsu ta' xerdu nwiġbu tħassib tal-poplu. Il-banek irridu prioritizzaw l istabilità u irridu jgħatu il-flus għabbażi tas salarji tagħhom. Fl-aħħar snin il-banek mamlux eh, riforma tal-istrutturi tagħhom u wissa aħna nagħmlu xogħolhom biex nerġgħu nibnew il-fiduċa fis-sistema bankarja. Grazzi. Nun erhält das Wort. Grazie ħafna. Issu l-kadrawi, kjoġbu. Grazie ħafna, Sinra President, Komissarju, kollegi. Jina xtaqt nir-ingrazzja li Shadow Rapporters għal kooperazzjoni eccellenti li kellhom miegħi u nixxina nippreżenta pakket tassew konsistenti. Kriżi finanzjarja indikat li politika tal-ruminazzjoni kienet ibbażata fuq viżjoni qasira wisq Kull konsegwenzi għall-ekonomija reali kienu ċari ħafna wara l-kriżi bankarja. U ċaru kol il-rekomandazzjonijiet non vinkolanti għandhom effett limitat biss. Rridu nistabilixxu il regoli sabiex ikonna tkabbir sostenibli tal-kumpaniju tal-ekonomija, l-ftejn politiku fuq eh, eh, capital requirements li tressaq mis-Sinjura McCarthy jirrappreżenta pass il-qoddim għaliex dan jagħmel referenza għall-istruttura u remunerazzjoni fil-servizz bankarju wkoll ħlasijiet limitati ta' kontanti u dan ukoll jwasal la situazzjoni fil kusan tal-bonus istiġi mifrux fuq diversi snin. Jina ħassajt li dan ma kienx bizzejt imżon nħarsu lejn dan kollu minn perspettiva aktar wiesa u regoli għandhom jiġu imsaxħa sabiex ir-regoli u proċeduri interni l-kumpaniji kollha fis-settur finanzjarju fuq naħa u fuq il-kompaniji fil-stock exchange fuq naħal oħra jkunu bazzati fuq l-istess kriteri. U importanti illi konna supervizjoni interna tajba u anka supervizjoni esterna remunerazzjoni. Kompaniji l-daqstant għandhom ikollhom kumitat għal remunerazzjoni li jkun indipendenti u li jkun responsabli għal partit għal eh, shareholders u anka għal boards ta' supervizjoni. U koll għandu jkollu aċċess għal kull informazzjoni. Dal-kumitat għandu jaħdem għal komitat għal valutazzjoni ta' riskju skont il-pakketti ta' rimunerazzjoni li jeżistu persuni illi huma voluti fil-kontroll ta' riskju għandhom ikunu indipendenti mill-kumpanija, għandhom ikunu għandhom ikollhom biżejjed awtorità sabiex jieħdu l-miġġuri neċessarji. Fejn fuq eh, maniġġar ġestjoni ta' riskju hija ħaġa wkoll li għandna neżaminaw il-Bord Supervizjoni għandu jitratta dan u l-kumpanija għandhom ikollhom regolamenti interni jekk ikun hemm differenza ta' opinjoni bejn il-Bord ta' Supervizjoni u l-Management tal-kumpanija. Il-bonus m'għandux ikun żgurat imma għandu jirrifletti realtà tal-kumpanija għanna nħarsu kol lejn serje ta' kriterji marbuta ma' kizbit ma nistawx nieħdu set ta' miżuri, irridu nħarsu lejn miżuri kwalitattivi għal raġunijiet etiċi, differenza bejn l-ekbar remunerazzjoni u l iżgħar waħda għandha tkun waħda ċara. U l-ħassijiet varjabli għandhom isiru fuq periodu twal ta' żmien. U ħnofs dawn għandhom jitħallsu permezz ta' isħma jew strumenti marbuta mal-isma. Parti minn dal-bonus għandu jkun f'pożizzjoni li jkun irkuprat. Għan bżon ceiling u koll limitu massimu eh, marbuta ma' premiums u dan rifletti salarju ta' sentejn f'każ ta' li volontarju il-ħlas għandu jitbaxxa. Jekk inħarsu lejn il-pensjonijiet, issa u pensjonijiet addizzjonali qed irid ikun f'pożizzjoni li esprimi l-opinjoni speċjalment fid-dawl tal-kisbiet ta' kumpanija. Hemm bżonn inwaqfu struttura internazzjonali fejn ippubbliċizzaw liema persuni jieħdu ktar minn miljun euro għandu kunem informazzjoni fuq salari, bonus, pensjonijiet, kontribuzzjoni ta' pensjonijiet. Aħna tlabna l-Kommissjoni sabiex ta' aktar dan il-qasam u sabiex iżomma set ta' prinċipji. Apparti mill-prinċipji irriġa ftemna dwarhom. U fuq il-kumpanija fil list aħna nitolbu li dawn Eh, jiġu mejjuna permezz ta' ta' struttura ħalli nkun nafu li ma' kumpaniji jimxu ma' regoli li ma' rridu passi ulterjuri u jiena qed nistenna li l kommissjoni toħroġ bi proposta permezz ta' Green Paper dwar corporate proposals fuq dan ħan għannu fil-ġejjin ukoll, grazzi. Grazzi ħafna. Issa Nati il-kelma lill-Kummissarju Barnier. Grazzi ħafna, Signora President, onorevoli membri. Qed niddiskutu issa dimensjoni oħra ta' risposta tagħna għall kriżi qed nuru kif qed nitalmu mill-kriżi. Issa li tunħarsu lejn eh, politika ta' remunerazzjoni imtejba illi tħares ukoll lejn capital requirements Jiena xtaqt nifraħ li żewġ rapporters l-Onorevoli Al-Kadrawi u anka l-Onorevoli McCarthy. Anka ma rapporters li ħadmu maqom sabiex naslu għal ekonomija aktar b'saħħitha u responsabbli tas-suq. Kollox għandu jkun għad dispozizjoni tal-ekonomija reali u mhux bil-kontra, kollox għandu jkun għad servizzat ċittadin din hija mira l-Kommissjoni ġenerali U jiena personalment naqbel perfettament maħa. Sa mismiħ tija jiena mpenjajt ruħi sa ikun hemm kumpaniji Ewropej responsabbli illi eh, jersqu u dem ċittadini li jkun hemm tip ta' governanza tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Nirringrazzja fost l-oħrajn il-Parlament ta' dak li għamel għal dan ir-rigward. Naqbel ma dak li għed sin sord el-kadrawi mżon bżonn miżuri ċari dwar ir-remunerazzjoni u nieħu gost bil-kompromess li ntlaħaq mitlet istituzzjonijiet, speċjalment għadak li għandu x'jaqsam il-CDR tlieta direttiva fuq il-rekwiziti patrimonjali, direttiva li ċara u li tibat messaċċar li l-opinjoni pubblika tinse tbiddel sistema ta' regolamentazzjoni, se nistabilixxu wkoll fondi propji u anka għal riski li kienu ma kienuċ eh, valutati kif suppost u anka għal politika ta' retribuzzjoni li tkun differenti minn dik preċedenti. Dik preċedenti ħedġet riskju zejiet, un ġiet penalizzata u finalment penalizzat li ċittadini kollha. U kien u eh, għet minn fattur li kawżaw il-krizi. Portafol ta' negozjati ħwejjeġ oħra kollha ġew inklużi fuq livell Ewropew qed nittrasferixxu mhux biss kwistjonijiet tal-Kumitat ta' Viġilanza aħna qbilna dwar dan fil-Fedisa f'Pittsburgh imma qed nimponu wkoll limiti ċari għal ħlasijiet ta' rimunerazzjoni varjabbli. Qed inħallu però ċertu flessibilità l-istituzzjonijiet ta' kreditu u anka eh, intrapriżi ta' investiment. Il-bonuses speċjalment għal dawk il-banek statali jew li huma viċin tal-istat huma limitati hemm mekkaniżmu mbagħad tal-kupru li jippermettilna li ma jkunx hemm riżultati kif mhux kif suppost ikun hemm il-kupru. Huwa importanti li l-bonuses li jingħataw fl-2010 li ma jitħallsux fl-2011 jiġu koperti minn dawn id-dispożizzjonijiet. Imbagħad qed nimponu wkoll regoli ta' korrispondenza l-onorevoli membri jafuh dan għal settur finanzjarju oħrajn bħal l-assikurazzjoni jew fondi ta' investiment li jirrispettaw il-karatteristiċi ta' dawn is-settur. Kemmtejn issa dwar il-governanza tal-kumpaniji f'termin ġenerali li għal sur il-kadra u jurina kemm rridu nassiguraw governanza fil- eh, kompaniji kollha dan huwa importanti kridu iridu qafas iktar b'saħħtu jiena proponejt agenda globali, reglamentazzjoni globali għat kabbi il-Green Paper tal-2010 dwar eh, l-intraprizi fis settur finanzjarju dan jirrepresenta l-ewwel pass fi direzzjoni tajba għan valutaw il ruol tal-auditors, tal-awdituri dawn għandhom ikunu personalitajiet validi u kompetenti u dan kollu anklus fir rapport tal-kadrawi ma' kwistjoni tal-konflitt ta' interess użu ġost tas sistema eh, li jaħdmu fija l-azzjonisti u aħna bdejna wkoll konsultazzjoni vera u propja. Is-sena li ġejja rid nagħmel riflessjoni f'dan il-qasam dwar il-kumpaniji. U morna wkoll li l-mivalutazzjoni tas-soltu qed nsanka nittrattaw kwistjoni tan-nisa fil-kumpaniji l-modernizzar fis servizzi tal-rekwiziti patrimonjali din hija ħaġa oħra li lin mill-fondi li tkellimna dwarhom il-portafol ta' negozjat per eżempju għal banek li huma l-bażi tal-kriżi nafu li livell ta' kapital li mur konservativi kien ma kienx biżejjed fil-passat sabiex niġġieldu l-kriżi u daqstant hemm bżonn insaħħu dan il-qasam Speċjalment il-kapital li għandu xjaqsam ma' portafol ta' negozjati li jtiġu valutat skont din il-bażi u nżidu il-kapitali għad dispozizjoni kontrattivi. Uħut jibżaw li dawn ir-riformi li huma indispensabbli ma jistawx jiġu applikati jekk mhux qabel l-aħħar tal-2011. Nafu li da riskju jeżisti, l-Istati Uniti fil-fatt mhux se jkunu jistgħu japplikaw regoli ġodda tal-Kumitat ta' Basel qabel l-axar tal-2010 għal u u koll il-rappresentant tazzjoni Amerikan Gatesner ukoll ripeta ta' sibtana u insistejna li hemm bżonn applikaw regoli ġodda. Kenna dil internazzjonali f'Mejju, Basel għal illi qabel l-aħħar tal-2011 dawn id-dispożizzjoni ġodda suppost ikun applikati. So internazzjonali, flessibbli, Hawnhekk għandna importanza ta' konverġenza bejna l-Amerikani jekk ma nnegozjawx fil-ħin għad dispożizzjoni tagħna mux se nizguraw li l-partners internazzjonali bħala pal-Amerika pal-Istati Uniti japplikaw regoli kif namlu għahna. Mżon il-dawn il-negozjati f'dan il- Il-negozjati f'dan qasam kienu komplikati ħafna drabi u ninsisti sabiex n-ingrazzja l-Sinjura McCarthy għad determinazzjoni tagħha flimkien ma' Shadow Reporters. Jiena u l-kabinet tiegħi u l-kolla reporturi tiegħi ħanna gost nadmu ma'kom grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kristen Fissem il-Komitat impjiegi għal-minuta. Tak fu formen. De økonomiske incitamenter som bonusser har haft. Grazie, signora President. L-inċentivi finanzjarji forum ta' bonuses fis settur finanzjarju kienu ingredient essenzjali tal-krizi finanzjarja. Nafu xinu riżultat. U naħsbu li huwa illi direttiva tkun emendata sabiex l-istess bali ma ġiġux ripetuti. Jina nirringrazzja mill-qalbi li reporters fil-Komitat għall-Impjegi iddeliberajna dwar politika ta' rimunerazzjoni u nilqaw movimenti għal aktar trasparenza, aktar informazzjoni għal dawk kollha involuti. Kemm ikoma ħaddiema l-pubbliku, investituri, eċetera, eċetera. il-Komitat tal-Xol ta' Opinjoni fuq uh, Share Options Sfortunatament dawn waslu għal teħit ta' riskju eċċessiv. U jiddispjaċina li ma kienx hemm proibizzjoni kif suppost. Issa fisem il-grupp tal-PPE l-Onorevoli Karas għal minuta u nofs. Sinjuri, naħseb li l-Konsil qed jerġa' jfalli hawnhekk. Ma naħsibx li l-Konsil huwa konxju mill-twissijiet li kellna. Il-Konsil zamma dawk li tirċivu l-bonus, saħna nżommu ma dawk illi u jaraw riskju fuq il-limitu, u jaraw limitu massimo. Aħna rridu niżguraw li jkun hemm restrizzjoni fil-bonuses għal managers illi jirċievu sussidi pubbliċi ma rridux li jkun hemm remunerazzjoni ola mill-kapital li jeżisti fil-banek. Aħna sodisfatti ħafna naraw il-Kummissarju Barnier qabel ma l-Amerikani il t-tieni parti ġifiri eh, il-sistema ta' bookkeeping għanda tiġi trasferita. U importanti, sinjuri, illi dan kollu jkun aġġustat kif suppost il-trading books u l-kodba tal-banek għandhom ikun aġġustati għal iktar sigurtà, speċjalment fil kas ta' trading books. Irridu u capital buffers fi żminijiet ta' kriżi. Huwa importanti wkoll illi insaħħu regoli tagħna f'każ ta' falliment ta' banek imma huwa veru li rridu liġijiet ta' insolvenza Ewropea li tkun armonizzata. Tista' tikkonkludi tajt il-President naħseb għandna nimxu f'din direzzjoni jgħid is-sur Karas issa fisem il-grupp tal-SND is-sur Ludviksin. Grazzi, Signora President. bonuses u sistemi ta' remunerazzjoni fl-aħħar snin waslu għal ħafna retorika, ħafna diskorsi. Kien hemm ħafna paroli fl-arja, ma ma ħadniex miżuri prattiċi, u issa don nstabilixxu miżuri li tkun tista' timplementhom. Għaliex mingħajr regoli ċari bħal dawn se naraw illi il-livell ta' taħi ta' riskju jerġa' jizdiet permezz ta' regoli nistaw innaqsu u nelimitaw teħid ta' riskju. Istituzzjonijiet finanzjarji missom ilhom li jirrealizzaw kemm is-sistema ta' bonus isija perikoluża u missom ħelsu minnhom. Immissa rridu nieħdu azzjoni leġislattiva. Għax jekk le? jekk l-affarijiet jibqgħu kif innuma ikonna wis riskja soċjetà li xwis hemm spejjeż fuq minna ħalla 16 diġà sabiex eh, inħalsu għad-danni li saru. Hemżon regoli kun implementati fl-Istati membri kif suppost, grazzi. Liberalen und Demokraten Sharon Bowles, eine Minute. Grazzi, issa Sharon Bowles fissem l-alde, għal-minuta. Grazzi, Kommissarju, riforma tal-kapital tal-bank, tal-banek hija il-respons leġislattiv tal-Ewropa l-aktar importanti għal din il-krizi u tabilħa illi namlu leġislazzjoni dwar dan li l-in mill-arkitettura ta' supervizjoni fi trading books li huma l-kawza fundamentali għal-krizi fejn l-spekulazzjoni saret waħda attrajenti u minar spejjes u għal daqsan irridu naġiċu kontra dawn il-pozizjonijiet ta' trading. Għal li xekin kun għedin nindirizzaw il-motivi ewlenin ta' din il-krizi. Itza, dwar remunerazzjoni, meta jini suġġerejt li l-bonuses il-gbar u l-lampsam tal-pensjoni jistaw jitħalsu permess ta' dejn subordinat, ħafna qalu li din ma setax treġġi. Iżda jien nixtieq nirringrazzja rapporter u x-shadows tal-li appoġġaw din l-idea. Illi aħna b'dinnija f'kapital kontingenti u issa diġa saret parti mill-ħsibijiet l-lil minn dan il-parlament jina jiddispjaċini li l-parti marbuta ma' taxxa ma' s tiġi inkluża Grazzi. Grazzi issa Fissa il-ħodor l-onorevoli kan fana żewġ minuti. Iva, sur komissarju, għan it-tajjeb, il-grupp tijaj jappoġġa l-adozzjoni ta' din id-direttiva. Dawn huma fost l-iktar regoli ambizjużi fid-dinja dwar ir-remunerazzjoni. L-aspetti varjabbli tar-remunerazzjoni ta' diretturi tal-banek hija importanti l-aktar jekk dawn il-banek ikunu finanzjati mill-istat. 70% tal-limitu fuq il bonus għal kummerċanti hija regola importanti biex aħna innaqsu ir-riskju. Dan huwa mod kif aħna nistgħu ta' bilħaq inwet u l-prinċipji tal-G20. Flimkien ma' Shadow Reporters, aħna stajna nifmu illi minkejja dawn id-diskorsi sbieħ dwar il-kapitalizmu l-istati membri xorta waħda kienu qegħdin jirrifjutaw illi ipoġġu iċ-ċifri fiħdan il-politika tagħhom. Jiena jkollu ngħid kummissarju nilqa' l-fatt il-kummissarju ilu jiġġieled flimkien magħna. Għandna kena nagħmlu xi konċessjonijiet. Kenna nċedu għalhekk tlifna parti kbira minn din it-tislita tagħna. Flok poġġejna ċifri fid-dokumenti aħna għandna ħafna kliem Jina nittama li fil-ġejjen l-autoritajiet tal-Banek Ewropej jibdlu dawn il-klim, dawn il-prinċipji f'ċifri speċifiċi. ċifri il-imbat irridu jiġu mħarsa mill-Banek u l-Istati membri. Komissarju Barnier, jina nkun interessat, nkun naf kif inti għandek f'moħħok illi tpoġġi sistema ta' nfurzar biex nizguraw il-vot illi se nieħdu għada ma jiġix imdajjef fil-prattika. Grazzi, issa fisem membri mhux affiljati l-onorevoli Obermajer għal-minuta u nofs. Grazzi, Sena President, aħna tal-limna mill-krizi l-politika responsabli ekonomika ma tix tiġi premjata. Iżda din is-sistema li titħallas parti biss mill-bonus 20% jew 30% ser twassal għal politika tal-kumpaniji aktar sostenibli. Ma nistawx inħallu il-minħallas taxxa jkompli jħallas, ma nistax nifhem kif nistaw nużaw dawn il-flus biex nħalsu il-salarju l-bonuses tad diretturi tal-banek. Għanna bżon ta' regolamentazzjoni, l-Unjoni Ewropea trid tagħmel iktar milli qed tagħmel. Aħna rridu niksbu set komuni ta' regoli għaliex dawk il-managers u d-diretturi illi umma ta' bilħaq ta' suċċess irridu jkollhom tħul tajjeb għaliex huma jisħoq ilom li kollom tħul tajjeb għal daqstant tirdu naraw ir-regoli tal-gvernanza ta' kumpaniji gbar, illi dawn ma jarawx biss il-paga fissa tal-managers, imma jaraw ukoll il-paga bazata fuq l-isma, fuq is-sem ta' dak li jkun. Aħna rridu naġixxu bċertu kautela u jkollna maniġjar tajjeb tal-kumpaniji l-kbar. Issa il-kellima li jmislu nervoli nitra sal-minuta u nafs. Signora President, jina naħseb li għamilna bieċa xol tajba. Xaħġa tajba li għamilna hija illi żgurajna illi nejdu unfemu l ħaddieħor illi l-kriżi ġiet minħabba li kien hemm remunerazzjoni eċċessiv. Hemm ħtieġa illi l-autoritajiet ta' supervizjoni interni u esterni illi dawn ikollhom ruol akbar aħna wkoll binna dwar il-tieġa għal prinċipji komuni. Aħna qbilna illi il-negozju irrid ikollu awtorità supervizorja indipendenti. Apparti minn hekk, kif qalu kellima ta' qabli, il-bonuses irridu jirriflettu wkoll il-prestazzjoni fuq medda twila ta' żmien. Aħna wkoll irnexxinna naqblu illi il-politika ta' remunerazzjoni ma kienieċ l-unika kawza ta' din il-krizi finanzjarja. Jena apprezzajt eh, kif tpoġġa dan il-klim għaliex kien hemm min illi kienet ħtija ta' remunerazzjoni eċċessiva dan kieku kien ikun żball. Nixtieq nirgrazzja l-kollegi li ħadmu fuq dan ir-rapport. Grazzi issa l-Onorevoli Ħaglun tal-Minuta. Grazzi, Signora President. Jiena kont Shadow Rapporter, jiena jien Shadow Rapporter għal dawn ir-rapporti u nixtieq nirringrazzja li rapporters tal-mod ta' sew tajjeb kif huma ħadmu flimkien. Wara il-kriżi finanzjarja li kellna il-politika tal-remunerazzjoni fl-istituzzjonijiet finanzjari ġibdet ħafna attenzjoni fuq nifissa. Huwa suġġett importanti u ġi u kol b'xi mod u Użat ħażin. Aħna rridu politika ta' remunerazzjoni tajba, solida, għaliex kien hemm każijiet individwali fejn din il-politika ta' remunerazzjoni waslet għal wisq teħi ta' riskju. Iżda fl-istess waqt, aħna ma rridux niġġeneralizzaw is-sitwazzjoni għaliex xi drabi huwa fidej il-kumpaniji nifisom illi jiddeċidu li ma jeħdux riski eċċessivi. U sa ċertu punt huwa għalhekk importanti illi aħna dan nindirizzaw iżda l-politiċi ma rridux nitlu f'ħafna dettalji dwar dan. L-Onorevoli Bukarballa l-minuta u nofs, grazzi tassew. L-Onorevoli Karas diġa mill punt importanti ħafna li jina naqbel maħħum. Jina naħseb illi aħna għanna bżon ta' rekwiziti kapitali aħjar l-istituzzjonijiet finanzjari mod kwalitativ kif ukoll mod kwantitativ dan ifisser irdu nieħdu bażel pass ulterjuri. Aħna irridu nifmu dimensjoni globali tal-kriżi finanzjarja. Irridu nittalmu ċertu lezzjonijiet mod globali. Jekk aħna namlu limitu fuq rekwiziti kapitali dan irdu namlu b'mod internazzjonali. Irdu nżommu bilanċ. Jekk naraw id deċiżjonijiet li ttieħdu lil mill-Atlantiku jiena għandi dubji tiegħi. Il-miżuri li qegħdin jittieħdu irridu jaqblu bejnietom ma jistax ikonna annessi li jkunu kontradittorji għal partit operattivi ta' dokumenti. Apparti minn hekk aħna rridu nifmu illi l-ekonomija reali u s-settur finanzjarju huma marbuta fl-imkien. Aħna ma nafux kif jinfluenzaw li xulxin eżattament. Il-kompromess illi ntlaħaq mal-Kunsill Naħseb illi huwa l-unika hija l-unika soluzzjoni li jista' jkollna. Jien nixtieq nirringrazzja lis sur Karas u lis-Sinjura McCarthy għall ħidma tagħhom. Grazzi tassew. Issa kellima taħt il-proċedura catch tiegħi. L-Onorevoli Angeli li għal-minuta. Grazzi, Signora President, Kommissarju, nishtin ringrazzja żewġ rapporters tal-ħidma ċellenti tagħhom li nilimitaw il-bonus tal-managers huwa sinjal importanti ħafna. L-ewwel qabel kollox għaliex hija l-ewwel darba fuq livell dinji li qegħdin nagħmlu limitu fuq is-salarji tal-managers tal-banek. Hija importanti wkoll għaliex dan huwa pakkett ta' regoli ċar. Il-bonus tal-managers iridu jitħallsu biss meta il-bank ikun daħħal ikun għamel il-profitti u mhux biss għabbażi tal-previżjoni tar-riżultati ta' xi bassar dak li jkun. It-tielet net għaliex il-miżuri l-ġodda sejrin iwaffqu it-ħeġġiġ biex wieħed jieħu riski eċċessivi fl-aħħar ser ikun hemm aktar trasparenza u aktar responsabilità li l-azzjonisti ikunu jistgħu jieħdu sem fil-laqat ġenerali u jkollhom id-dritt tal-vot dwar ir-remunerazzjoni tal-amministraturi. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Mikolaċi kal-minuta. Grazzi, Signora President, commissario kollegi. Remunerazzjoni, sistemi ta' remunerazzjoni esagerata waslu għal riskju eċċessiv. Dan din kienet bċara ħażina għall-investituri fis-settur finanzjarju u għall-ekonomiji kollha dan kien fattur kbir wara l-kriżi ekonomika u finanzjarja għal dastantina nilqa l-inizjattivi biex aħna nagħmlu regolamentazzjoni tal-politika ta' remunerazzjoni fis-settur tas servizzi finanzjarji. Id-diretturi spiss għandhom ambizzjoni għand personali u riski illi huma jieħdu kunu f'konflitt mal-interessi tal-azzjonisti u l-istituzzjonijiet in ġenerali. L-iktar meta min ħallas it-taxxa ikollu jħallas it-taxxa biex isalva lil dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji jiena nemmen illi hemm bżonn ta' trasparenza Apparti minn hekk aħna irdu nżidu is-seta tal-azzjonisti. Spiċċalek il-ħin sur Mikolasik, grazzi tassew. Issa l-onorevoli Mol sal-minuta. Fl-Awstrija bħalissa numru kbir ta' uffiċċji tal-posta li din jingħalqu. Hemm remunerazzjoni għolja aktar minn 40% ta' dawn il-persuni li jaħdmu fil-uffiċċju tal-posta. Din ma nistawx nifmuha. Huwa faċli li din nwaqfuha għaliex f'ħafna każijiet din waslet għal aktar burokrazija u ma kellix effett fuq il-kumpaniji. Il-fatt li il-managers irridu jkunu aktar responsabli, jridu jisiru aktar responsabli mhix xi ħaġa faċli wieħed jikseb. Issa jekk naraw li fl-Istati Uniti din waslet għal żieda fis-salarji, l-intenzjoni tagħna hija li aħna niġġieldu kontra din iż-żieda. Aħna ma nistgħux inkunu responsabbli għal dawn il-managers li huma responsabbli minn ċertu kumpaniji u l-bonuses irridu jittieħdu konsiderazzjoni u jridu jiġu indirizzati wkoll. Sinjora Megan isal minuta. Grazie Signora President, grazie rapporter sul-Kommissjoni. Din hija dan huwa każ speċjali iżda kull ċittadin fl-Ewropa huwa sodisfatt li l-Parlament u Kummissjoni l-Kunsill qegħdin jindirizzaw din il-kwistjoni tal-remunerazzjoni eċċessiva aħna nafu minħabba dawn l-eċċessi minħabba d-dizastri li kien hemm. ma konniex inkun nafu, jien nixtieq ngħidilkom li anke kieku l-affarijiet kienu Eh, ta' profit remunerazzjoni xorta waħda hija għolja wis għal pubbliku. Nista' ngħidilkom illi trasparenza hija l-punt ewlieni hawnhekk. Aħna nippubblikaw il-pagamenti tal-bdiewa minn dawk l-aktar żgħar sal-katina kollha u din narawha bħala xi ħaġa trasparenti fl-opinjoni tiegħi il-banek għamlu profitti mill-flejjes pubbliċi mill-azzjonisti u dak kollha illi jieħdu il-self U huwa żmien li aħna ndirizzaw din il-problema. Jiena meta nkunu m'iniex konvinta illi l-opinjoni ta' dawn il-bankiera nbidlet għal kollox u naħseb illi meta din tinbidel jekk il-Kummissjoni ma tkunx eh, b'saħħitha ħanarġaw lura għal fejn bdejna. Grazzi, issa il-Kummissarju Barnier żewġ minuti jogħġbok. Grazzi tassew, Signora President. Jena ili għawnek għal erba sijat u intom għatkom għawnek tisimawni. Jena bħajt sorpriz b'din il-ħagġa. Intom xejtu eh, għal suġġed daqsak importanti bħal dan. Nishtiq nirringrazzja l-Arli Mekart, il-membri kollha tal komitat Ekon, l-Onorevoli El Kadrawi, tal-titjib li huma għamlu fuq dan id-dokument Inti, Signora Rapporter, għamil titjib kbir f'dan id-dokument u nafu illi għatfad l-inna xnaħdmu. Irdu nitkelmu dwar remunerazzjonijiet f'setturi oħra finanzjari. Irdu naraw derivativi, e CRD erba. U dan sar nibdew nitrattaw f'settembru. il kollex tal-kommissarji diġa approva żewġ dokumenti marbuta mal-investituri u l-kumpens u white paper dwar il-garanziji u s-settur tal-assigurazzjoni. Ejja naraw dokument tal-lum. Intom sertifutaw dwar dan għada. Dawn huma dokumenti tajbin. Jiena naħseb illi dawn ibbenefikaw minn negozjati mill-emendi li ressa il-komitat ta'kom liktar dawk l-emendi dwar id-dettalji biex eh, jiġu kalkolati remunerazzjoni, trasparenza tal-politika ta' remunerazzjoni, restrizzjonijiet tal-bonuses. L-iktar għal dawk il-kumpani li qegħdin jirċievu għajnuna mill-istat. Les rémunérations sont des principes généraux destinés aux États très différents. Għaldaqstant il-prinċipji ġenerali huma dawk marbuta mal-istati, stati illi għandhom sviluppi ekonomiċi differenti fuq livelli differenti. Dawn huma prinċipji ġenerali għall-istabilità finanzjarja ħallejna ħafna marġni ta' manuvra l-istati fl-Ewropa irrid ikonna approċ konsistenti biex l-istati membri jkunu jistgħu jimplementaw din id-direttiva. Regoli ċari illi ma jkunux jistgħu jiġu interpretati b'modi differenti jien dan diġà qabel jiena naħseb li għandna bżonn ta' test leġislattiv ċar għaliex dan ma jpoġġiġ friskju l kompetitività tagħna. Jiena nemmen illi jekk l-Ewropa tkun l-ewwel kontinent illi tagħmel din supervizjoni intelligenti, aħna ta' bil-ħaqser ikonna vantaġġ kompetittiv. Inti tom tkellimtu dwar awtoritajiet Ewropej u kif dawn sejrin jaħdmu l-ewwel qed irid ikollna dawn l-awtoritajiet, għad m'għandniex dawn l-awtoritajiet u bħalissa qegħdin niddiskutu dan mal-Kunsill dawn l-autoritajiet il-ġodda irrid ikollhom poteri biex huma jkunu jistgħu jagħmlu koordinazzjoni bejniethom irtu kun hemm applikazzjoni koerenti u konsistenti dawn ir-regoli komuni u huma jridu jkunu f'pożizzjoni biex jieħdu deċiżjonijiet illi jaffettwaw b'mod dirett l-istituzzjonijiet li iktar jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea ma tiġix implementata jew applikata b'mod ġust l-iktar dwar ir-regoli u remunerazzjonijiet. Jinsen, assigurakom li l-Komissjoni ser tkun vigilanti fil-jiem li ġejjin. Sen nitkellem ftit dwar l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli l-ġodda. Dawn irridu japplikaw l-kumpaniji kollha ta' investiment għal banek kollha. Dawn jipplikaw għal prinċipji ġenerali ta' proporzjonalità biex il-prinċipji jkunu jistgħu jiġu applikati lill istituzzjoni ta' kreditu differenti skont id-daqs tagħhom u l-xtip ta' negozju u mandom. Aħna konvinti li grazzi għalikom di tlieta ser tbiddel il-politika li kienem sissa. U li waslet għal wisq teħid ta' riskju minnaħat tal-banek waslet ukoll għal kriżi ekonomika illi aħna qegħdin insofru minna llum. Sur Karas grazzi għal appoġġ tal-appoġġ tiegħek tal-bil li aħna kellna mal-Istati Uniti u dwar miżuri ta' insolvenza aħna se nitkellmu dwar dan, se niskutu dwar dan fiħdan il-programm ta' rizoluzzjoni tal-krizi dan huwa proġett fuq medda twila ta' żmien sur Kristinsen inti dwar trasparenza dan huwa punt importanti. u hemmhekk il-Parlament ta' bilħaq tejjeb il-proposta oriġinali li ġiet infassla minnha tal-Kummissjoni għal dastant grazzi. L-Onorevoli Boza tkellmet dwar il-kapitalizzazzjoni. Is-Sur Bart tkellem dwar dan ukoll, ovvjament dan huwa suġġett importanti. Iżda il-mekkaniżmi ta' supervizjoni tajbin b'mod intern u b'mod estern neħtiġuhom ukoll kemm nitkellem ukoll dwar is-CRD erba' din deċizjoni deċiżjoni importanti li rridu nieħdu mal-banek jina rrid inħares lejn l-istudji ta' impatt u l-istudji makroekonomiċi biex aħna ta' bilħaq inkunu nafu x'tip ta' miżuri għandna CRD tlieta, CRD erba' miżuri interni għal settlements ta' Basel u kol il-miżuri ta' prevenzjoni u miżuri prudenzjali, il-gvernanza tal-kumpaniji il kbar u l-kaxa tal-odda dwar kwistjonijiet ta' kwistjoni prudenzjali. jiena qed nistenna u nara x'ser jagħmlu l-Istati Uniti minnaħa u minnaħa l-oħra xirdu nagħmlu aħna fl-Ewropa. Aħna l-istess għanijiet li ġew stabiliti mill-G20 flimkien irridu niksbu dawn l-anijiet. U ser ikun ser tkun ħaġa interessanti biex naraw kif nistgħu niksbu dawn l-anijiet. Grazzi issa rapporter Sinjura McCarthy. Fil-qosor, jiena naqbel ma' Sinjura McGuinness dwar il fatt li din l-kultura għada ma bidlitx dan l-ħarġi ma xibbanek. Raġaw ippruvaw jikkompromettu l-proposti li ser nifutaw dwarhom għada. Għalhekk hija importanti li jkollna l-infurzar u regolament dawk li regolamentaw irdu jinfurzaw il reġizzazzjoni Għada irdu nieħdu vot b'saħħtu, nibatu sinjal b'saħħtu illi aħna ta' bilħaq attenzjoni nagħmlu riforma fuq medda twila ta' żmien inbidlu din il-kultura tal-bonuses. Sina nemmen kollegi li dan huwa il-bidu tal-proċess u mhux it-tmiem tal-proċess għalhekk kollegi għada ivvutaw fil-plenarja. Grazzi. U jew nibatu sinjal b'saħħtu. Grazzi, sur il-kadra minuti. Grazzi kollegi, jina ser zon fil-qosor naf il-kol naqblu illi għanna bżon setta regoli fil-qasam ta' remunerazzjoni. Jina naħseb illi jekk aħna naraw rekomandazzjonijiet illi ġew infasla mill-Kummissjoni dwar il-politika ta' remunerazzjoni madwar senilu, dawn iridu jkunu vinkolanti kemm jista' jkun. Jena ovvjament nifhem, jena realizzajt illi ma rridux nieħdu l-istess passi l-koll, maħniex il-koll daqshekk ambizjużi, iżda l-koll irridu naqblu li dak li aħna diskutejna llum dak li ser napprovaw għada nittamaw naraw bħala l-ewwel pass, l-ewwel pass fid direzzjoni tajba, iżda ma m'għandix tkun, m'għandux ikun l-aħħar pass aħna eh, għanna ħafna xogħol qudiemna irdu nsaħħu il-kontroll estern tal-politika ta' remunerazzjoni fih dan il-kumpaniji rwol tal-kumitati ta' remunerazzjoni irid jiġi ċarat kif ukoll ir-rwol u ir-relazzjonijiet mal eh, maniġar ta' riskju. Dan kollu irid jiġi msaħħa għal daqstant kummissarju jiena sodisfatt illi nisma' illi inti favur set ta' regoli għal-gvernanza ta' kumpaniji l-kbar, għal-kumpaniji kollha u jina nifhem illi l-partijiet interessati ser ikollhom dibattitu dwar dan fil-xhur li ġejjin. Dan huwa għal ċar li aħna għedin nibattu li ċittadini aħna qegħdin nieħdu dil-kussjoni bisarjeta, bis-sarjetà, aħna rridu noħolqu ta' regoli favur iċ-ċittadini u favur l-ekonomija. Grazzi. Grazzi tassew dan id-dibattitu ġi fit-tmiem u ser nifuta għada f'nofsinhar, grazzi eżis kollegi, grazzi sur kummissarju. Issa ser naddu għal ħin tal-mistoqsijiet lill-Kummissjoni.